Dear colleagues, Aziz kollegi, id-19 nistaw nibdew din il-laqa konġunta interdevi u fuq il-FLEGT l-evalwazzjoni u r-revizjoni tal-regolament tal-injam. Nibdew issa bil-diskors introduttorju tal-kollegi tagħna il-Viċi President tal-Kumitat DEV Enrique Guerrero. L-odwa tajba l-kulħat, l-odwa tajba għanna xemx l-lum fi Brussel, ektar qisa ġurnata taljana jew spanjola minn ġurnata fil-Belġju u sagrifiċċju li qegħdin hawnhekk fostkom fid-disa ta' filgħodu imma huwa sagrifiċċju li valla pena nagħmluh. Għaliex bris il-preservazzjoni mhux biss tal-ambjent, però anki ta' drittijiet ta' nies l-standard of living eh, dawn in-nies li f'ħafna postijiet fid-dinja il-ħajja tagħhom hija marbuta mal-ambjent li l-użu tal-linja mis-siġar eċetera. Nixtieq ukoll ngħid li Linda McCover mhux edha fostna llum peress li Britannika din trid eh, nista' tistgħu tifmol fejn mhux qiegħda fostna. U nixtieq ngħid ukoll xi ħaġa fuq dan is-suġġett daqshekk importanti minkejja l-fatt li ilhom għaddejjin ħafna sforzi internazzjonali u anki tal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari permezz tal-pjantazzjoni fuq l-applikazzjoni ta' liġijiet governanza u kummerċ forestali. L-akronimu huwa FLE GT flagged fleħt bl-Ispanjol jgħid il-kellim u regolament fuq linjam fl-Unjoni Ewropea li ila fisseħ minn Marzu 2013. Dawn ħidmiet internazzjonali daw tal-Unjoni Ewropea permettew li f'xi mod jew ieħor nillimitaw il-qtuħ illegali u l-kummerċ illegali tal-linjam. Però ma impedix li dawn l-affarijiet ikomplu u fċerti waqtijiet ukoll anki qegħdin jiżdiedu. E, dawn l-affarijiet kif huwa loġiku li wieħed jimmaġina e, mish ħaġa li biss e, tagħmel ħsara lill-ambjent, però kol taffett għal dawk il-popolazzjonijiet li jgħixu f'dawn it-tip ta' ambjenti forestali. Il-Kumitat ta' Żvilupp li jena parti minna jiset e, il-ftemiġ ta' assoċazzjoni volontarji bejn l-Unjoni Ewropea u xi pajjiżi produtturi tal-injam mill-Afrika, l-Azja u l-Amerika t-isfel. B'inċentivi e, pożittivi, però ipprovat e, ukoll tejn fil-ġlida kontra l-korruzzjoni l-attakki fuq l-istat ta' dritt dawn ġieli jkunu stati falluti li għedin iġarbu din il-problema. Il-ftemiet li jistaw jintlaħqu jew li ġew mill-ħuqa diġa kienu ta' xprun pozittiv eh, fil-konfront ta' riformi li seħħew f'dawn il-pajjiżi. Però l-applikazzjoni jissa ta' dawn il-ftemiet jew ma saħħitx fir-realtà jew inkella waqfet għal diversi raġunijiet eh, l-aktar minħabba nuqqas ta' impetu politiku, però anki xi kultant ukoll minħabba nuqqas ta' governanza. Ħafna minn dawn il-pajjiżi donnu m'hemmx saħħa biex wieħed japplika dawn l-għajnuniet fil-konfront ta' dawn l-affarijiet xorta waħda maħbarijiet tajbejn hemm ċerti pajjiżi, pereżempju l-Indonezja, li imxew il-qoddim fil-kontroll ta' din il-prassi illegali. Dan l-aħħar l qorti tal-Awdituri tal-Unjoni Ewropea <coughs> ħarġet b'rapport li fih insibu ċerti djufijiet fl-applikazzjoni ta' dawn il-ftemiet. L-applikazzjoni ta' lajnuniet mill-Unjoni Ewropea. E, din l-qorti ta' l-awdituri talbet il-Kummissjoni Ewropea biex toħroġ bi pjan ta' ħidma aktar xira b'miri aktar ċari għal mid-term u għal long term, kif ukoll budget speċifiku. Aħna min naħa tal-Kumitat ta' Żvilupp naħsbu li għandna nimmobilizzaw għajnuniet addizzjonali rridu wkoll nkunu aktar vigilanti fuq l-użu ta' dawn ir-riżorsi u l-applikazzjoni eh, fuq dawn l-għaniet tagħna u naħseb li laqgħa tal-lum insomma li qed laqqa tliet komitati hija opportunità tajba b'mod li jkun hemm skambju ta' idejħat fuq kif nistgħu inwieġbu għal dan it-ħassib espress mill-qorti fuq kif nistgħu nevalwaw l-applikazzjoni tal-pjantazzjoni flekt u fuq ukoll reviżjoni eventwali ta' regolamentazzjoni li bħalissa l-Unjoni Ewropea għanda fuq is sujġet tal-injam. Eh, dan huwa suġġett eh, b'ħafna sfumaturi, l-istabilità politika per eżempju ta' ħafna mill-pajjiż involuti, imbagħad hemm ukoll il-protezzjoni ambjentali, però fl-aħħar mill-aħħar l-aktar ħaġa importanti hija ir-rabta mal-standard ta' għejxin tan-nies li jgħixu f'dawn il-postijiet, grazzi. Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma l-President tal-Komitat Inta naraw naqa xandu xijajt dan il-Komitat li uħar involut din il-laqa ta' sew interessanti. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi, Ovvjament, l-istrateġija ta' kummerċ bbażat fuq il-valur qed taffettwa wkoll dan il-qasam tal-injam. Aħna ħerqanin li intejbu s-sitwazzjoni. sitwazzjoni hekk kif deskritta issa stess minn Enrique il sena wara id-daħla fis-seħħ tal-pjan flekt ma qatt m'għandniex eh, ta' liċenzjar. Issa wasalna qrib l-ewwel wieħed. Eh, semmit l-Indonezja pereżempju hemm pjan imminenti magħha u dan jaf ikun l-ewwel pass fid-direzzjoni tajba però naħseb li rridu nqisu wkoll il-katina ta' valur globali, id-diversi joqsma. Għaliex jekk le ma nistawx niggarantixxu li l-kundizzjonijiet tan-nies għall-ambjent jitjiebu. Il-bieraħ fil axija konkludejna wkoll leġiżlazzjoni fuq il-konflitti wkoll li timxi fl-istess direzzjoni nqisu l kondizjoni fil-biddu tal-katina ta' valur sa l-aħħar tal-katina ta' valur. U dan huwa l-aħjar approċċ naħseb. Xi ħaġa li għandha tissaħħaħ fil-leġiżlazzjonijiet kollha, grazzi. Grazzi, issa nibdew bil-preżentazzjoni ngħaddi l-kelma mill-ewwel lil Miss Lorenzo minn Digi Defco jekk joġbok. Grazzi ħafna. Il-prezentazzjoni intallawa fuq l iskrin jekk joġobkom. On the screen? It's not on the screen. Okay, good morning. Um, Lodwa Allodwa tajba, grazza ħafna tal-li studentuna għal din laqa konġunta. Naħseb li laqa f'waqta opportunità tajba biex niddiskutu xi mistoqsijiet li jafikolkom fuq il-flekt. Xi slides introduttorji biex nifriskalkom moħħkom fuq x'inhu l-pjan flekt u fejn insabu bl-evalwazzjoni. Kif tafu l-kol kemm intom il-pjantazzjoni flek kien approvat fl-2003 biex niġġieldu il-toħ tal-injam u l kummerċ assoċjat. Xi ħaġa li kienet imbdiet minn DG Defco dak iż-żmien u DG Env. L-idea kienet li ninkludu wkoll l-istati membri tal-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi msieħba wkoll. l anietu huma doppji. L-ewnet temm il-governanza dan huwa ftehim kummerċjali però koll l-element ta' governanza wkoll. Parti mis-saħħa ta' dan il-pjan però ħafna mill-problemi wkoll jorġinaw minn dan lan doppju. Fuq fuq, eh, nista' ngħid li dan huwa strument innovattiv ħafna Eh, mhux strument tradizzjonali, xi ħaġa komplessa pakkett ta' politika u miżuri regolatorji b'seba' oqsma ta' azzjoni. Eh, oqsma li kopru l-governanza, partecipazzjoni tas suq privat, il-finanzjamenti u l-investimenti, U hemm ukoll l-inklużjoni tal-leġiżlazzjoni komunitarja. Il-komponenti ewlenin u l-kisbiet il-kbar tal-pjantazzjoni kienu kif diġa semma il-VPA, il-ftejm ta' sħobbija volontarja adottat fl-2005 bħala regolament xi ħaġa li ta' s-set tal-Kummissjoni biex tinnegozja f'temmit bilaterali ma' pajjiżi produtturi tal-injam. Il-VPA li kien il-qofol sissa tal-pjantazzjoni flekt u l kizba u l-anija jista' jippermetti l-pajjiżi msieħba li jesportaw il-prodotti tagħhom lejn l-Unjoni Ewropea u mbagħad l-Unjoni Ewropea taqbel li tagħti aċċess awtomatiku lis-suq Ewropew fost l-oħrajn. Dawn il-VPAs huma wkoll mistennija li jsaħħu governanza barranija f'dawn il-pajjiżi produtturi u jżidu trasparenza, kontabilità, parteċipazzjoni tal-stakeholders. Ir-regolament tal-injam huwa l-pilastru li ieħor tal-flegt. Din se tiġi diskussa aktar fid-dettal mill-kollega tagħna ta' DGMV. Issa, l-evalwazzjoni tal-pjantazzjoni flekt din tasal wara 11 sena ta' implementazzjoni. Ma kienx hemm obbligu legali, però aħna ħassejna li meta wieħed iqis il-bidliet fil-kuntest kien hemm il-ħtieġa li wieħed jagħmel evalwazzjoni tal-prestazzjoni. L-evalwazzjoni qed issir fuq il-11 qasam d'azzjoni kollha kemm huma. Hemm ukoll rabtiet ma' l-audit tal-ICA. Kien hemm evalwazzjoni separata wkoll tar regolament tal-injam tal-Unjoni Ewropea. Id-deliverables ħarġu dan l-aħħar jew waslu biex joħorġu. Ir-rapport ta' evalwazzjoni ħarħeġ f'Mejju u sar d-morru l-ura għad dokument ta' ħidma tal-istaff li suppost joħroġ dal-waqt. Irrit ngħid ukoll li l-evalwazzjoni batiet minn limitazzjoni fis-sens tad-data. Id-data <clears throat> miġbura kemm fuq il-kummerċ però anki fuq il-kisbijiet marbutin mal-governanza. Issa il-metodoloġija u r-riżultati Din hija evalwazzjoni indipendenti li segwi l-pakket ta' regolamentazzjoni aħjar xi ħaġa li saret taħt il-gwida ta' steering committee li kien jinkludi mhux biss il-Kummissjoni però anke l-Istati membri u qabel ma nidħol fil-djufijiet u s-saħħiet li jissemmew fl-evalwazzjoni nixtieq ngħid li kienet biċċa xogħol jibsa dejn għaliex l-ewwel ħaġa li kwalunkwe persuna tista' tgħid fuq il-flag hija dak li smajna qabel bdejt il-preżentazzjoni li m'hemmx liċenzjat wara 13-il sena. Dak li nixtieq nisħaq fuqu l-lum f'din il-laqa huwa li l-flekt huwa strument eh, kompless ħafna dak li nistgħu ngħidu fuq fuq huwa dak li jista' jiġi mkejjel, jiġifieri l-liċenzji. Il-part il-faċli din u hemmhekk ma wasanna mkien. Però imbagħad bil-kontra kien hemm sensiela ta' kisbiet reali, speċjalment fil-governanza tal-foresti tal-pajjiżi msieħba din ma ġiġ mkejla. U din hija problema kbira. Eh, kien hemm kisbiet tajbin, però ma nistgħux imbagħad eh, nitkellmu magħhom dawn. Dwar ir-rapport tal-konsulenza l-evalwazzjoni. Dan ir-rapport jitkellem dwar eh, saħħiet ewlenin tal-flekt għaliex eh, dan huwa strument innovattiv jibqa relevanti ħafna egawdi l appoġġ ukoll mill-privat, mis-soċjetà ċivili wkoll mill-partijiet interessati kollha li kienu involuti fil-proċess. Eh, kien hemm ħafna benefiċċji meta wieħed qabbilhom mal-ispejjeż. U kien hemm valur miżjud ukoll għal EU kemm bħala pis politiku, però anke id-dimensjoni kummerċjali. Stajna ninfluwenzaw bidliet eh, fil-governanza. U kien hemm benefiċċju tajjeb ukoll fis-sens ta' koordinazzjoni ta' ħidma mal-Istati membri. Dwar is-suċċessi dak li għandna bħalissa huma 15-il pajjiż sitt VPA taħt implementazzjoni li ġew iffirmati diġà issa u jridu jgħaddu għal liċenzi id-disa li għadhom qegħdin jiġu negozjati nittamaw il ħajja tal-flekt hija marbuta mal-Indonezja. Eh, l-aħjar eżempju ta' suċċess u fejn tamaw li jkun hemm liċenzja sa tmiem l-2016. Kanna suċċessi wkoll fuq il-UTR. Il-kollega tiegħi se jitkellem aktar dwar dan kien hemm ukoll suċċess fir-rigward tal-politika marbutin max-xiri pubbliku brabta ma' l-injam. U dan kellu effett ċar fuq is-swieq. U mbagħad fuq medda internazzjonali kien hemm effett partikolari fej pajjiżi konsumaturi oħrajn bħal Ġappun, pereżempju, l-Awstralja wkoll bdew jieħdu miżuri kontra din il-prassi illegali tal-toħ tal-injam. Zviluppajna u kol dialogi bilaterali, specialment maċ-ċina, l-aktar suq importanti sar dan. Issa nistennew li naraw aktar zvilupp ta' politiki politiċi fuq dawn, fuq dawn eh, eh, il-pajizi li kostit biex l-maġġoranza tas suq il-problemi jew l-għanin, e kif jisam il rapport kellhom x'jaqsmu ma' l-ippjanar u koordinazzjoni, kien ħafna ineffiċjenzi u dan għandu x'jaqsam ukoll mal-prestazzjoni tal-Kummissjoni u l-Istati Membri. il-VPAs kienu komplessi ħafna, użaw ħafna rizorsi u kol. u kienem impen politiku li varja ħafna mill-pajizi msieħba, e kif dan dawn irrealizzaw kemm dawn il-bidlit leġislattivi kemm dawn kien se jkollhom impatt fir-rigward tal-governanza. U kien hemm ukoll oqsma ta' azzjoni minn dawk is-seba' oqsma ta' azzjoni li ma ġewx ġewx elaborati biżejjed, per eżempju l-finanzjament, l-investimenti, etc. Dak li ġara wkoll kien li fl-aħħar 10 snin il-kuntest inbidel ħafna u l-xpruni ta' deforestazzjoni eh, imbidlu. Issa għanna per eżempju il-konverzjoni tal-foresti bħala li xpruna u li U kien hemm ukoll tnaqqis eh, fir ruol tal-Unjoni Ewropea bħala importanza eh, fis-suq dinji. Dwar rakkomandazzjonijiet imbagħad l-evalwazzjoni titkellem dwar eh, ħidma indirizzata skont il-ġeografija u temi ċaħġa ħaġa maħsuba biex iżżid l-effettività. Rridu nindirizzaw ukoll id-deforestazzjoni u l-kawżi jew l-nin ta' deforestazzjoni u dan huwa marbut ukoll ma' diskussjoni usa fuq xin il-politika tagħna x'għandha tkun il-politika tagħna fir-rigward tad-deforestazzjoni u ovvjament mbagħad irridu nikkolaboraw ma' inizjattivi fuq it-tibdil klimatiku biex intejbu l-komplementarjetà tal-ħidma tagħna. Id-dokument ta' ħidma tal-istaff li għadu ma ħareġ għalissa, però huwa mistenni sa tmiem ix-xahar ta' Ġunju. Mhuwiex dokument li ħares il qudiem e, e, jisse bil-kontra l-evalwazzjoni jipprova jagħmel sintesi. Mhux mistenni li noħorġu politiki ġodda qabel ma jkun hemm riflessjoni interna. Il-messaġġ ewlien li għandna attwalment huwa li l-pjantazzjoni flek huwa xira eh, għandu benefiċċji tajbin meta qabel ma l-ispejjeż u rridu nindirizzaw id-djufijiet in-nuqqas ta' konsistenzi li jista' jkun hemm marbutin miegħu. Issa li jmiss huwa l-adozzjoni tad dokument ta' ħidma tal-istaff u mbagħad b'mod usa għandu jkun hemm il-konklużjonijiet tal-Kunsill taħt il-Presidenza Olandiża u dan għandu jkun forsi il-bidu ta' proċess li jwassal għal riżoluzzjoni tal-Parlament u mbagħad irridu nibdew ukoll konsultazzjoni aktar wiesa biex inqisu l-alternattivi differenti li għandna. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazie. Isana sur Anlej me diġi Ambient. biex jkellimna fuq aspett ieħor tal-pjantazzjoni flekt. L-odwa tajba, membri onorevoli, nirringrazzjakom tal-opportunità. Wara l-prezentazzjoni tal-kollega ta' Digi Devko, nishtiq najti li aħna għanna biex għaxol komplessa ħafna u Transizjoni hija kbira ħafna koll ħafna mill-pajjiżi fejn naħdmu situazzjoni politika hija komplikata. L-Indonezja huwa stat federali b'ħafna opinjoni differenti fil-pajjiż stess. <clears throat> U kif intqal mill-kollega, il-kollega, aħna qed nimxu qudiem fl-Indonezja, però mhux mingħajr diffikultajiet kieku kiko kont siċurilu, per eżempju, kont etnajdilkom li kien konna problemi enormi. Issa situazzjoni ħafna ħjar u l-Kummissjoni għaxar snin ilu għaddejt regolament delegat biex timplementa dawn il-licenzi fl-Indonezja. U eh, issa jgħat fil-parlament fil-proċess minna oġġezzjonijiet u unittama li mux sejkunem jkunem eh, oġġezzjonijiet li naslu fl-ħar taħħa din l-attività sal-ħar ta' wissu. U anki minnaħa tal-istati membri biex eh, ikunu jistaw waqfu l-istrutturi amministrativi tagħhom u nittamaw li sal-ħar ta' sena ikonna eh, l-ewwel injam bil licenza li jiġi importat fl-Unjoni Ewropea. U dan huwa punt importanti nitamaw illi anki l-benefiċi għall-Indonezja se għatihom xi ftit vantaġġi wkoll eh, minn din l-attività u eh, u pajjiżi oħrajn li qed jaħsbuha jistgħu jaraw x'vantaġġi mbagħad se jkun hemm u, u nittamaw l-Indonezja tkun il-katalista ta' progress iktar fil-futur. Mela, fil-regolament tal-injam. Jina nishtiq nitkellem fuq tlet affarijiet l-ornet biex nifakkarkom xinu ma l obbligi ewlenin eh, inħarsu lejn il-revizjoni u kwestjonijiet ta' implementazzjoni. Pratikament xjajt il-regolament jitlob li kunem due diligence min-naħa tal-operaturi għandhom jizguraw illi eh, l-injam li qed jixtru jew li qed ipoġġu fuq is-suq fl-Istati Membri Ewropej qed jiġi minn sorsi legali. Dan mhuwiex sistema assolut, m'hemmx kontroll, huwa obbligu fuq l-operaturi u huwa obbligu anki li l-Istati Membri jridu jiverifikaw. Hemm proibizzjoni mm, li wieħed ipoġġi fuq is-suq injam illegali u hemm anki sanzjonijiet imposti u l-entitajiet li huma kompetenti għal biex jiverifikaw l-implementazzjoni eh, huma uh, il-kompetenza tagħhom hija li jaraw hekk jiġux sodisfatti dawn il-rekwiziti. U mbagħad il-traċċabilità din hija forma ġdida ta' operazzjoni. U rajna li hemm dewmien u dan jitlob l-istati membri kollha jfissaw amministrazzjonijiet ġodda u f'kull stat membru hemm bżonn li jkun hemm eh, ħatra ta' autoritajiet kompetenti, definizjoni tal-sanzjonijiet u l-applikazzjoni u jitlob li hemm eh, sistema ta' verifika fuq l-operaturi, mhux fil mija ma' approċ bazat fuq ir riskju U ma' jkunx hemm eh, eh, sistema ta' kontroll fit-tul, fil-porta tul, fil E, mhux se jkun hemm verifiki fuq livell ta' dwana. U il ti tippromovi l-applikazzjoni effettiva minn tal-Istati membri. Meta għamilna r-reviżjoni u għamilna rapport fuq dan, bbażat fuq l-Istati membri, e, input penant il-konsultazzjoni pubbliċi u bat kienem anki e, opinjonijiet tal-stakeholders l-elementi principali ta' rapporti għajdu illi aħna għadna nemnu illi il-regolament għandu potenzjali li e, jimxir l fil-ġlida kontra il-tuħ tal-injam illegali u dinja situazzjoni li l-operaturi jarfu u li il-regolament qed iżid valur signifikanti għal għal-isforzi internazjonali biex waqfu deforestazzjoni, pero rajna u koll, għatem solta iktar sforzi minna ħata l-istati membri u mis settur privat biex ikun nistaw inwet u bizħieħ un niksbu l-anijiet ta' regolament. <clears throat> L-evidenza eh, tissuġġerixi li f'ħafna stati membri l-autoritajiet kompetenti mhuwiex qed jagħtu biżejjed rizorsi għall-infurzar ta' regolament. Aħna nafu li fl-Unjoni Ewropea kontrolli tal-ispiża pubblika u fil-żmien meta din tiġi approvata huwa diffiċli li jkun hemm obbligi ġodda e, u rrid ikun hemm iktar riżorsi allokati, però ftit ftit qed naraw li hemm progress. L-operaturi e, tal-Unjoni Ewropea qegħdin jifmu li jridu jieħdu passi biex jiżguraw e, li l-fornituri tagħhom huma legali Però rapport juri illi għatem bżon ta' sforzi ulterjuri minnaħat tal-autoritajiet kompetenti u anki minnaħat tal-operaturi biex ikun hemm implementazzjoni sħiħa. Ir-rol tal-Kummissjoni huwa biex tippromovi l-kooperazzjoni u biex tiżgura wkoll l-applikazzjoni effettiva fl-Istati membri kollha. Aħna qegħdin norganizzaw kampanji ta' komunikazzjoni mal-pubbliku, mal-operaturi, U għadna minn affarijiet pozitivi li rajna u li dan il regolament bħalissa et jiġi konsiderat partijiet oħra fid-dinja, kif qalet il-kollega, l-Australia, et introduċi reġistrazzjoni simili anki l-Svizzera u anki eh, l ekonomija emerġenti edin jibdew jikonsideraw dan il-regolament. U fil-G7, fil g 7 fil laqa ministerjali, eh, kienem l-inklużjoni ta' dan is-suġġett biex jitlob il dawn il-pajjiżi jimxu l u ukoll. Kif għadna, il-regolament nittamaw li se jagħti inċentiv għal eh, pajjiżi li għandhom VPAs li għati jiżviluppaw biex jaslu għal dan is-sistema ta' licenzja għax huwa ċar li la darba l-Indonezja tkun daħlet is-sistema u tkun taħdem l-importaturi eh, tal-Unjoni Ewropea se jfittxu il-prodotti eh, tal-Indonezja u jridu jimplementaw regolament u licenzji huma suffiċenti biex jagħtu il-ħtiġijiet eh, kollha Waħda mill-kwistjonijiet però li eh, emerġiet fil-din ir-review eh, hija jekk għandix fir-regolament tal-injam jekk għandix ambitu eh, suffiċenti. Xieħut mill-problemi rajna li hemm xi inkoerenzi hemm it-tabelli u rridu nħarsu għaxejn lej il-koerenza u rridu naraw nistawx fil-fat nestendu l-ambitu tal-prodott. Il-ħidma qed nagħmlu mal-istati membri, eh, li għamilna f'dawn l-ħar sentejn u sen komplu namlu kem fil-grupp ta' esperti ta' regolament eh, tal-injamu tal tal-komitat tal-flekt illi nħedġu li l-istati membri jitamu minn xulxin u li jizviluppaw eh, guidelines u dinja il-lat soft. Però il-lat ibes huwa l-implementazzjoni li fussar. 2014 kien għatem 18 l-stat membru fejn għat kien kellhom bżonn jimxu din fil-konformità eh, u fil-sena li għaddiet kien għat baqa erba biss minn dawn illi kellhom illi kienat iridu u dawn il autoritajiet Aħna na dialogu ma' dawn il-pajjiż, aħna eh, sibna illi ridna eh, ridna nkunu ta' rigorużi u bdejna azzjoni eh, għal ksur fuq dawn l-erba stati membri illi għadhom ma ikkonformawx, per eżempju fl-Ispanja, fejn qalu Eh, fejamlu deċizjoni li mux se jkunem eh, korp kompetenti wieħed imma wieħed f'kull wieħed mir-reġuni tal pajis eh, U għadna qed nistennew biex jatuna l-ismijiet tal-autoritajiet kompetenti fir-reġuni differenti tal pajis qabel laħar ta' xar. xahar U infatti aħna pjuttost pozitivi, aħna Eh, naċċettaw li għati li tisir ħafna xogħol u fl-istess ħin imxejna l-qudiem mill-approċ soft eh, ta' inkoraġġament tal-kooperazzjoni tal-guidelines għal eh, approċ da' xejn iktar rigorus biex u bdejna naraw diġa riżultati f'dawk il-pajjiżi li kienu għadhom da l lura qed inkomplu id-dialogu ma' la soċjetà ċivili u nittamaw illi fis-snin li ġejjin inkunu nistaw Eh, naraw progress u ħaġa pozitiva li nara jien li f'ħafna stati membri fejn diġa introduċew sistemi ta' verifika tajbin, waħda mill-indikaturi, forsi u indikatur negativ, u illi il-kazijiet fil-qorti kienu operaturi li ma kienux qed jiddir jirrispettaw l-ħtiġijiet u għedin joħduhom fil-qorti. Fil-kas ta' Ċina, per eżempju, aħna ħadna xi kollegi eh, f'dawn il-pajjiżi biex jgħidu li dan qed jiġri u ħudu nota x'hekk ma tgħinux l-imsieħba eh, ekonomiċi eh, fl-Unjoni Ewropea dana se jkun negativ għalikom. Għalda saqed namlu progress xejmu perfett, imma l-impenn minna tal-Kummissjoni huwa preżenti u grazzi ħafna. Grazie l-Kommissjoni eh, tal spiegazioni ta' nista nista' nibdew dibattitu. dibattito. E surgiado. Grazie ħafna, President. Ina kelli l-opportunità kelli xorti li nkun rapporter fuq ċertu numru ta' fremiet ta' partenarjat volontarju tal-flekt u kena dibattitu fil-font mux ħazin Eh, diskussjoni mqaqla mhux ħażin ukoll. Naħseb kien fl-2014 ehm, wara l-ewwel mandat fuq lati delegati fuq l-Indonezja. Ovvjament, dan huwa dibattitu importanti u eh, xiftit eh, tensu għax xiftit snin ilu il-valutazzjonijiet kollha u row il-bicċa kbira jew bicċa kbira ħanajdu hekk tal-foresterija tal-Indonezja kienet illegali u ma kienx hemm l-istrutturi bla dubju ta' xejn il-gvern tal-Indonezja għamel ħafna sforzi biex għax kien hemm l-isfida ta' reputazzjoni imma kien hemm ukoll rieda ċara ħafna illi ikun jista' inaddaf eh, jixpruna is-settur tal-foresterija u din hija l-filosofija tal-flekt tant importanti kif tafu il-grupp tal-ħodor dejjem appoġġa dan il-mekanizmu mill-bidunet biex ikun hemm eh, kompetizzjoni ma tkunx eh, zleali, tkun iktar ekwa. U kif qalet il-Kummissjoni għal protezzjoni tal-Foresti anki jekk illum il-biċċa l-kbira ta' deforestazzjoni tiġi mill-konversjoni tal-foresti eh, part għall-agrikoltura imma għalina u kol dan kien element importanti ħafna ta' proċess ta', ta l-eni demokrazija ta' dawn il-setturi fejn il-proċess flekt u ampenjat. Ovvjament, dan kien istat ta' dritt, u wkoll l-involviment tal-partijiet kollha interessati, speċjalment dak ta' soċjetà ċivili. Matul jew fil-ferat kollha tal-katina ta' produzzjoni fejn hemm l-isfruttament tal-art u s-sistemi ta' korruzzjoni huma organizzati ehm, madwar dawn il-ferat u għalhekk dan kien element importanti ħafna għalina u fil-bicċa kbira tal-pajjiżi fejn kien hemm daw it-tip ta' ftehmet volontarji, l-NGOs ta' spiss kienu kuntenti ħafna ta' dan il-proċess ta' involviment. Issa, edin naraw tajjeb il difikulta tal-lum flekt ila mana, ma kienx hemm u għalhekk qegħdin naraw anke mill-valutazzjoni din hija problema għal kulħadd Jiġifieri din il-magna mhijiex qed tipproduċi liċenzji li tkun tista' tiegħha s-sinifikat tagħha għalhekk aħna qegħdin f'dan il-perjodu fejn għandna l-impressjoni li għandna bżonn noħorġu bir-riżultati imma bir-riskju dejjem magħna illi noħorġu riżultati tal-għor ħaffu wisq. U ovvjament ir-responsabilità komuni tagħna għax l-ewwel jekk l-ewwel liċenzji ma jkunux totalment ċari mill-perspettiva ta' legalità ta' rotot li jiġu fuq is-suq ikun l-istrument kollu kemmu li hemm bżonn jitfetta u għal daqstant isem il-grupp tiegħi nista' ngħid li aħna favorevoli ħafna l-evoluzzjoni rajna l-progress sissa fl-Indonesja imma għandna bżonn inkunu eh, prudenti ħafna dawn l-ewwel liċenzi ma jkunux minn qutin mill-illegalità, mill-deforestazzjoni illegali, minn entitajiet, għax nafu diffikultajiet tal-entitajiet ta' kontroll li kunu ta' min jafda fihom, li kunu eh, responsabli, trasparenti, nafu l-imblokkar li jeżisti f'dan is-setturi tal-injam madwar id-dinja kif ukoll fl-Indonezja. U għalhekk l-aħħar punt tiegħi huwa ovvjament il-IVA ħekonna din ix-xoqa għal partnerjat bejn il-Kumitati differenti tal-Parlament kif ukoll mal-Kummissjoni Ewropea li jkollna dan il-partenarjat preċiż ħafna illi garantixxi il l-ewwel liċenzji maħruġin ikunu impeccabbli u jservu bħala eżempju emblematiku għal bosta pajjiżi u mhux Eh, bħala nuqqas ta' eżempju illi umbat ovvjament eh, inaqqas mix-xogħol għamilna sissa. Grazzi, Signora Müller. Grazzi, President. Aħna u koll naprezzaw din il-prezentazzjoni tal u Joġbuna anki l-konklużjonijiet li tasal jom il-Kommissjoni, illi memx bżon nbidlu il-regolament Ewropew. Il-sistemi ta' ġestjoni tal-foresti fl-Europa huma storiċi, huma differenti ħafna anki il-verifiki fl-istati membri mhumiex eh, ma nistawx nqabluhom dejjem. U għal dastant ma eh, maħniex sorpriżi illi l-implementazzjoni seta timxi bl-istess mod eh, u minni wis l-imbidlu regolament, pero fl-istess ħin irridu etnaraw li jem xinu qasiet fil-sistema u rridu namlu xaħġa biex insolvuhom dawn fl-istati membri specialment biex ikun hemm informazzjoni aħjar għall-operaturi <clears throat> biex bekk <clears throat> ma jkunx hemm iktar ostakoli burokratiċi fil-pajjiżi u nistgħu ukoll niddiskutu fuq il- Eh, fuq l-allegat u u li għandu jkun hemm anki kondizzjonijiet indaqs minnaħa tal-qafas Ewropew. Aħna nafu illi fl-Unjoni Ewropea aħna nisfruttaw risorsi tal-foresti tagħna mm, nisfruttaw xi 65% ta' dawn ir-riżorsi għal daqstant għandna marġini wiesa' u forsi għan bżon li niflettu anki fuq il-possibilità illi prodotti bħal eh, tas, sufra jiġu eh, eh, importati u u jiena nitama li nkunu nistaw nimxu l-qoddim l-għajr biex nkunu nistaw nġildu kontra dan il-fenomenu tal-tih eh, illegali. Sur fjennef. Grazie. Pala membri tal-parlament, eh, ħafna affarijiet li ninsewu mill-li tkollimna fuqhom iktar kmieni. Imma jena niftakar li ħdimt ħafna meta konċedaw rapporter fil regolament tal-injam Pero ilu xi sentejn dan, u allura permettu li eh, najt li forsi nxejt xi dettalji fuq din is-sustanza. Hi ħaġa tajba li kien din il-review fuq l-implementazzjoni ta' regolament, Però għandi mistoqsija waħda, unbad forsi in norbota mal-kwistjoni ktar wisa. Il-mistoqsija jadi, aħna nafu illi il-regolament tal-injam għandu anki element ta' sanzjonijiet u kien hemm diskussjoni eh, twila meta kellna negozjati fil-Kunsill mal-Kunsill. Però nixtieq inkun naf kien hemm kien hemm qatt xi sanzjonijiet li ġew applikati kien hemm qatt xi ħadd li ħallas dawn is-sanzjonijiet eh, għadġara li ġaħġi konsiderati li ma kienx qed jirrispetta r-regolament u jekk ir-risposta hija le, Allura, hemm zewċ soluzzjonijiet, hemm eh, kollegi li jistaw jgħidu iva, hemm nuqqas ta' implementazzjoni l-Stati membru di għadmu iktar u għal din raġuni Però jista' anke kun hemm aspett ieħor illi irridu nikkontemplaw. U qabel ma nwessaw l-ambitu. U jista' jkun illi hemm sfida fil implementazzjoni Weħed irid iħares lejn l-ispeċi, l-oriġini, però ma, ma, ma tkoprix il-kodba u u, u l-gazzetti, però tkopri il-karta. Eh, jista' jkun hemm eh, linji ta' produzzjoni differenti bil-fibra finlandiża u l-fibra russa. U e, irridu e, naraw jekk nistgħux nigarantixxu forsi l-mejdi li mwejjet li għanna u dibna u ma kolla ċibbor U Iva, din diskutini għafittur, imma huma għallu li huma jistaw jisolvu il-kumpaniji kbar, per eżempju l-IKEA, għallu li nistaw nsolvu din il-problema, u memx sorpriza. Illi huma forsi l-iktar, illi huma postom biex jirsolvu problema bħal din. Ma huwa possibbli illi anki żar ikkunu jistaw jgħidu illi dan il ċibbord fih dawn l-speċi ta' njam u U dana u importanti specialment jekk aħna nwessaw l-ambitu, għax ħafna prodotti ġejjin mill-foresta, eh, per eżempju plastika li tiġi miċ-ċelluloza. U emmek irridu naraw li huma l-ispeċi u forsi hemm iktar taħlit. U fl-istess ħin għandna l-problema li naslu għal valur. Eh, naf li suppost nitkellem bil-lingwa tiegħi, imma eh, fil izvedis hemm kelma li ngħidu la grut li huwa dak li jibqa' wara li ikun eh, li jkun ħaffer ħofra fil-ħamrija. U forsi dan huwa dak li qed ikomplu jużaw u jista' jkun illi jkun diffiċli illi mm, inkunu nafu eżattament il-kompożizzjoni ta' dawn il-prodotti. Il-problema anki tal-implementazzjoni e, e, e anki li dan il regolamentu huwa pjuttost diffiċli, diffiċli ħafna anzi eh, fl-implementazzjoni. Grazzi. Signora Hautala. Grazzi, presidente hemm inizjattivi ta' trasparenza u accountability fil-qasam tal-risorsi naturali li ma jġeddux, risorsi estrattivi, per eżempju, li ITI, l-inizjattiva EITI u oħrajn, però hemm bżonn naħdmu fuq il-risorsi li jġeddu, nizguraw illi il-ġestjoni tagħhom hija trasparenti u sostenibbli U għal stanti nħoss illi wara l-evalwazzjoni tal-flektu ta' regolament tal-injam dan huwa importanti ħafna għaliex fil-fatt aħna nistaw innidu xi ħaġa iktar effettiva u effiċenti u nibbażawha fuq dak illi ksibna bil grazzi għal ftejmiet tal-flektu tal-regolament tal-injam. Jena, Eh, naħseb li dan jista' jiġri issa jekk jiena fimt so illi se jkun hemm pjantazzjoni fuq deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti u nista' anki niksbu xi ħaġa biex eh, noħdu għal qudiem din il-kwistjoni hemm żewġ mistoqsijiet li nixtieq nistaqsi. Kummissjoni ħad taħdem iktar b'dan il-mod cluster għax jiena qed nisma illi hemm inkoerenzi, nuqqas ta' koerenza li rridu nindirizzaw. U qed nifhem illi kommissjoni għandha taħdem mod iktar koerenti. U jidirli li l-implementazzjoni tal-SDGs, e, l-Agenda 2030, t e, tobbliga l-Komissjoni dana tamlu. U anki fil-Parlament irridu nħarsu lejn dawn il-kwistjonijiet minn punt di vista xektar wisa. U t-tini mistoqsija hija din. Aħna smajna mill-evalwazzjoni tal-regolament tal-injam tal-Unjoni Ewropea illi jista' jkun li wasal il-moment biex nespandu l-ambitu tal-regolamentu. dima tista' tkun waħda mill-konklużjoni tiktar principali prinċipali. Għax smajna wkoll il-konversjoni tal-foresti hija il-kawża prinċipali tal- eh, tal-deforestazzjoni u degradazzjoni ta' risorsi forestali. Allora, jista' jkun nistgħu nespandu dan l-ambitu u tiret mistoqsija smajna wkoll li s-settur privat mhuwiex qed jiġi involut biżejjed fil-flekt. Jista' jkun forsi illi nistgħu noħolqu xi strumenti biex ikun hemm mekanizmi volontari u anki vinkolanti għal kooperazzjoni. No, no, għal biex il-kumpaniji jkunu accountable għal katina ta' prodott mill-foresta għal konsumatur. U nista u koll uh, uh, inħarsu lejn suċess tal-conflict mineral regulation, mux bis eh, mux biss fuq il kustjoni tal-konflitti, ma fuq il-sostenibilità tal-katina tal-prodott fil-prodotti tal-foresti. U l-aħħar mistoqsija tiegħi hija illi jekk il-Kummissjoni issa qiegħda tibda tfassal eh, f'pjantazzjoni fuq deforestazzjoni u degradazzjoni tal-foresti, dana se jiġri b'mod trasparenti u miftuħ biex eh, partit interessati oħrajn kun jistgħu jieħdu sem, jiena għaxen id-dizappuntata li għal darboħra il kummissjoni produċiet staff working paper li jfisser li b'dan il-mod l istituzzjonijiet l-oħra mux jtiġu konsultati u soċjetà ma jistax ikollha uh, eh, il-possibilità illi parteċipa. Grazie. Issa, <laughs> issa nishtiqu risposti minnaħa tal-Kommissjoni, forsi Signora Lorenzo l ewel u bat wara eh, Suran lej, kif ti preferi xewitkom? Grazie ħafna. President, jina mill-DG Envi. Kienem sensila ta' mistoqsijiet l ewwel net mis-sur il-rapporter fuq l-Indonezja. Aħna naqblu 100% mat l-inkwiet tiegħu. Għam din se tkun l-ewwel waħda, hemm bżonn l-affarijiet ikunu tajbin mill-bidunet, anki jekk 50% biss tal-prodotti aħna għadna le mhux kredibbli, għalhekk kellhom imorrhom lura, rirrefettu u għamlu il-bidliet għas settur tal-amara kena la importanti ħafna xarilu ma' delegazzjoni ta' xi 25 persuni mill-Indonezja minn tlet ministri, minn soċjetà ministeri, minn soċjetà ċivili, kollha għallu li jimpenjaw ruhom. Iġifieri din hija transizzjoni importanti ħafna li għamlu, kien hemm ħafna ħafna xogħol li għamlu u qed ikopru 100% tal-attivitajiet tal-foresterija tagħhom anki dik li mixejja lejn l-Unjoni Ewropea jafu li jkunu kredibbli u jekk l-ewwel NGO isib eh, xi konsinja li ma tkunx eh, daqshekk legali jafu li l-kredibilità tagħhom se tisfaxxa. U għalhekk minn naħa tagħna mid-diġi eh, ambjent hemm impenn kbir biex ikun hemm l-involviment attiv ħafna impenjat ħafna ta' soċjetà ċivili l-affarijiet mixin tajjeb għadin naħdmu mal-istati membri, mod partikolari nista' ngħid hawnhekk mar-Renju Unit mal-Aġenzija tal-Iżvilupp qegħdin jappoġġawna f'din il-ħidma tagħna. Issa semmur għal mistoqsijiet fuq ir-regolament tal-Ewropea tal-fuq l-injam, iva tweġiba hija iva hemm penali u il-livell huwa fissat mill-Istati membri u fċerti stati membri diġa ġew imposti il-penali u għalek eh, il-multi u kifat kena spettur minn pajizi oħra minn Svezja, minn Slovenja, mana fiċ-Ċina biex nwaslu dan il-messaġġ għall-imsieħba kummerċali tagħna illi se kollhom dawn il-multi bil-mod il-mod iva se nibdew li ma jkunx ma jkunx hemm mawġa kbira x'nafu l-operaturi se jirċevu l-messaġġ tagħna u għalhekk fir-regolament ta' fuq linja hemm l-impenn ta' soċjetà privata, ta' settur privat. U aħna nistgħu naqsmu l-informazzjoni ma' segretarjat fuq xi proċeduri ta' ksur tal-liġi u l-miżuri meħudin. Kien hemm mistoqsija jekk hux diffiċli l-implementazzjoni iva, l-implementazzjoni diffiċli ħafna hekk għad fil-presentazzjoni tiegħi aħna morna biex najnu, nikoperaw, nikonsultaw, naqsmu l-esperienza dan kien l-approċ tagħna għaddu bis-sentejn u għalhekk fil-biċċa l tal-pajjiżi rajna l-frott ta' diskussjonijiet tagħna kif għad f'xi ħut minnhom kellna nkunu naqri iktar ibsin u għalek naħseb il-Parlament Ewropew ek jistenna minna nikoperaw kemm nista imma fl-aħħar mill-aħħar inkunu lesti illi nqattu għall-azzjoni fejn naqri iktar ibsa kienem mistoqsijiet fuq it-taħlita tal-ispeċijiet biex ma nkunux proporzjonati, ma nkunu ċari jekk int operatur ekonomiku għaf l-interess tiegħek li tassigura illi l-injam kollu huwa legali għax se jkollok problema jekk tibda tħallat sorsi differenti u l-prodotti forsi kollhom problema għax dik it-taħlita Eh, wieħed mill-waħda mill-katini tal-provista miex legali, u għalhekk naħseb l-operaturi li qed iħaltu s sorsi għandhom iktar inċentiva biex assiguraw ruhom illi dawn is-sorsi huma notfa viżavi r regolament Xi ħadd semma il-kwistjoni tal-koerenza. Meta kont qed nitkellem fuq il-koerenza, kont qed nitkellem fuq il-kamp ta' applikazzjoni u l-possibilità ta' revizjoni minn naħta l-Komissjoni mista ngħidilkom eżatt ir-riżultat se jkun, se naraw, se nevalutaw, se nikonsultaw, se naraw l-implikazzjoni ta' kull bidla. Imma hemm talbiet minn din ir-reviżjoni illi qalu li għandna bżonn naraw l-affarijiet iktar mill-qrib. Iva naraw ir-rabta mal-xogħol fid-deforestazzjoni, għana tajna bidu għal studju biex naraw kwistjonijiet relatati mal deforestazzjoni u t-tip ta' l-approċ neċessarju edin nistennew ir-rapport dak li tipproduċi l-Kummissjoni hemm bżonn nistennew dawn ir-rapporti naraw kwistjonijiet oħra ma se jkun suġġett ta' konsultazzjoni wiesa ħafna ma' stati membri ma' soċjetà ċivili, nassigurakom minn issa nkunu f'xi eh, torri imma se nagħmluh mod miftuħ Dan huwa proċess kumpless, onorevoli membri qalu li dak li aħna fil-Kommissjoni publikajna snin ilu xi tliet ilu. illi minħabba il-progress fuq id-deforestazzjoni ta' linja, il-mutur ta' dan il-proċess huma l-commodity markets, per eżempju iż-żejt tal-palma, ma mhux l-uniku prodott nistgħu nitkellmu fuq is-soja, l-kafe, jew il-koko, eh, firxa sħiħa ta' prodotti dejjem parti mill-kamp ta' applikazzjoni tal-proċess ta' screening li din nagħmlu attwalment. U għalhekk iva interessanti huma dawn ir-rabtiet mal minn min jiġu mill-konflitti ħsibt li proposti huma stess kienu sperati mir-regolament tal-injama mhux viċeversa, mhux se jkollna argument fuq min inventa xi ħaġa meta nibdow naraw il-commodities hemm pressjonijiet iva minn xi sat membri biex naraw dawn il-commodities se jkunu dejjem komplessi qegħdin naraw per eżempju għal żejt tal-palma u sistemi ta' ċertifikazzjoni u l-kontribuzzjoni li jistgħu jagħmlu biex nimxu qudiem. Grazzi ħafna, President. Okay, perhaps another... Uh... Forsi nista' nieħu xi żewġ mistoqsijiet brabta mal-kommenti. Se naħdmu eh, minn saqsa jekk se naħdmu x'mod cluster ifa hekk jixtiequ l-SDGs eh, biex namlu l-implementazzjoni tagħhom kif għalli viċi President Timmermans fix-xhur li ġejjin se nkunu nafu li huma rotot li għandna bżonn naqblu biex naħdmu b'mod ta' klasta ta' gruppi imma fuq il pjantazzjoni flekt sissa għanna bżon naħdmu iktar ma' servizzi naħdmu ribħafna ma' diġi uh, eh, Defco u Envi għanna bżon u koll Trade u Grow ma' anke l-istati membri. Forsi din din Din hija lakuna l-iktar importanti li għandna li għandna bżonn insewwiha biex naħdmu iktar meqrib ma' l-istati membri. Għal dak li huwa settur privat, din dan huma riżultati ta' valutazzjonijiet għax settur privat sissa ma kienx daqshekk involut u għalhekk għal dak li huwa l-pjantazzjoni per se aħna din naħdmu mal-pajjiżi produttur, mal-pajjiżi msieħba tagħna, għandna l-Flect Facility mal-FAO, illi tara b'mod speċifiku it tisħiħ tas settur privat fit-tielet fażi tal-programm tagħha u jmur lilin mill-pajjiżi fejn għandna ftehim ta' volontarjat ta' partnerjat biex nappoġġaw pajjiżi oħrajn. Ovvjament aħna mħazbin fuq is-settur privat iż-żgħir illi jista' jkun mill-qut negattivament minħabba il-bidliet f'din il-legalità. bat, għal dokument ta' ħidma tal-istaff kifat dan huwa dokument li tiħares lejn il-passat fid-dawl tal-pakket ta' regolamentazzjoni mtejba li ġiet approvata wkoll mill-Parlament. Kien hemm konsultazzjoni fost is-servizzi imma se jkollkom l-opportunità illi tirreaġixxu la derba jiġi publikat sal-aħħar ta' Ġunju. Issa dik li għal-valutazzjoni kien hemm waħda indipendenti minn konsulenti u kien hemm konsultazzjoni wiesa ħafna mal-pajjiżi msieħba tagħna u mal partit kollha interessati. Grazzi ħafna ta' dan id-dibattitu interessanti u tal prezentazzjoni tal-Komissjoni nixtieq nirringrazzja l-membri kollha ta' tlet kumitati differenti u Issa se u hawnhekk din il-parti tal-laqa u xi żewġ minuti oħra nerġgħu nibdew punt ġdid tal-Kumitat Envi. Grazzi.